l-agenda tagħna u dikjarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-irkupru tal-Industrija Ewropea fid-dawl tad-diffikultajiet attwali. Minar telf ta' żmien nagħti l-mikrofonu lil kummissarju Tajan. Grazie, signor. Grazie, Signora President, kont mort nirringrazzja l-rapporter għalix Eh, xogħol tagħha kien partikolarment effiċjenti u dana jisħaq kemm għalija huwa importanti li bħala viċi president tal-Kummissjoni Ewropea li kolli kollaborazzjoni dejjem iktar mill-qrib ma' din l-Assembleja li jina nini kollabora ma' dan l-aħħar 15 il-sena. Jiena naħseb li irridu nibdew nirriflettu ftit est important Illum qed ikollna dibattitu importanti ħafna f'ħajja talla wara ħafna snin l-Ewropa qed timmira fuq is-servizzi u l-finanzi bħala l-qalba tal-ekonomija tal-lum, illum l-Ewropa qed tibda tiddiskuti u titkellem fuq l-importanza ta' sistemi industrijali moderni kompetittivi li ma jagħmlux sara lill-ambjent. kapaċi illi ikunu propju fuq il-linja ta' qoddim anke f'sitwazzjoni ta' globalizzazzjoni li jistaw joħolqu impiegi u jistaw jgħinuna nelbu il-krizi enormi l-sfida enormi tal-krizi. Għalek il-Kommissjoni Ewropea mill-bidu net fil-kuntest ta' Horizon ta' anzi l europa 2020 dejjem uh, saħqet fuq l-importanza ta' l-politika industrijali, mhux politika industrijali ta' 20 jew 30 sena ilu, hija politika industrijali moderna. Dana biex nippruvaw, nirkupraw dak li aħna tlifna f'dawn l-aħħar snin.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 edha dbati. Għallek aħna irridu nibdew naħsbu għal-bidla. Palma tafu jiena sena ilu organizzajt fi Brussel avveniment kbir li kien dedikat għat kabbir marbut mal-politika industrijali aħna stedinna l-Jeremy Reef biex flimkien mija b'mod modern Eh, niddiskutu eh, il-politika industrijali. Irridu imbidlu Anzi, anki jekk aħna naraw li ċerti stati membri edin jamlu progress, bħal per eżempju Slovakkja, 18.7 fil-100 ta' zida, 8.4 fil-Litwanja, imma stat membri oħrajn bħal Ċipru, l-Italja jew Spanja qegħdin f'sitwazzjoni ħafna iktar ibsa. Anki l-ikbar ekonomija Ewropea, il-Ġermanja li kienet propju rkuprat l-attività tagħha illum qed tiffaċċa eh, xi diffikultajiet. Għal dwar dan is-settur fl-2012 fil-qasam tal-bini, tat-tessili, tal-, -tessili, tal Eh, tal-karozzi, tal-plastika, eh, il-kimika, tamira trasport, dawn huma kollha setturi illi batew. Naħseb eh, issa jiġri f'moħħi dak il-grupp ta' ħidma tal livellu li aħna waqqafna fuq is-settur tal-produzzjoni tal-karozzi, u anki fil-dak li huma bini tal-vapuri. Wara l-2011 il-qat reġa' zdit imma iċ-ċifri ta' dawn l-aħħar sitt xhur tal-2012 wera illi eh, minħabba ristrutturazzjoni ntilfu ħafna impjiegi il- 274 kas ta' ristrutturazzjoni wassal għal eh, telf ta' ħafna impiegi, iktar minn 2000 fil-fat. Kif għattilkom u koll um, fil-qasam tal-karozzi u koll ħada għataħarta anke il-kommerċ internazzjonali naqqas ukoll għaliex umbaddana kien fil-fatt essenzjalment il-mutur illi wassal għal xi ftit il-kupru imma baddana reġa' naqqas. Umbat ukoll kemm il-problema tal-rilokalizzazzjoni u anki iċ-ċina li żiedet b-7.7% il-sem tagħha fil-qasam tal-manifattura madwar ta' dinji Ġifiri hija edha taqbes l-Istati Uniti u anki l-Europa. Anki il-kummerċ dinji tal-merkanzija naqas ukoll minn 17.3% eh, għal 16% għalek f'Ottubru l kummissjoni ppreżentat aġġornament ambizzjuż ta' l-istrumenti tagħha li eh, tiffissa propju eh, għan importanti ħafna illi il-GDP jissir 20% ma' uh, c'est pas seulement Tam qabbel ma 16% fil-mija sissa. Mbżon ta' politika biex aħna nipruvaw nilħqu dan l-għanijiet. Għallek il-Kommissjoni deċidiet li tikkonċentra fuq sitt tiswi prioritarji biex ikollha impatt fuq is-setturi industrijali emerġenti u anki dawk tradizzjonali fl-Ewropa. Is-sitt sit eh, sitt u huma tat-teknoloġija, tal-kostruzzjoni sostenibli, l-bioekonomija, il vetturin daf u networks intelligenti tal- l-enerġija fi Grenoble se jkun hemm laqa olja mal-ministri, l-kumpaniji fil-ċentru ta' Grenoble li huwa ċentru ta' l-avangwardja. ħafna mill-proposti tal kummissjoni issa se, jiġu pubbliċizzati u dana se jsir bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-Industrija li l-len minn dawn l-azzjonijiet orizzontali, il-Kummissjoni eh, trid taħdem ukoll ma' setturi industrijali li jridu jaħdmu b'mod immirat. Il-qasam tal- produzzjoni tal-karozzi li fit-8 ta' novembru li għadda aħna eh, fassalna pjan li se jappoġġa il-kompetittività u sostenibilità ta' dan is-settur permezz ta' azzjoni speċifika biex aħna nimmaniġġjaw il-ristrutturar ta' dan il-qasam. L-istess ħaġa fil-qasam tal-azzar li se sir eh, round table fit-12 ta' frar. Aħna danna deġa rajniħu kol fil-gazzetti zgur, hemm ħafna interess fuq din il-laqa, ħafna kumpaniji se jieħdu semp f'din ir-round table, se jkun hemm ukoll ħafna ministri tal-industrija tal-Unjoni Ewropea biex flimkien magħhom diskutu fuq dan is-suġġett. Imma jkolli ngħid li rridu nibdew Eh, nirriflettu, jiena nirringrazzja l-Parlament għall appoġġ tiegħu, irridu nirriflettu fuq il-ħtieġa illi ikonna kunsill dwar il-kompetittività fejn aħna kunu nistgħu niddiskutu dwar il-politika industrijali, ġifieri ikonna kunsill tal-kompetittività u tal-industrija. Jiena ipprovajt illi nagħmel esperiment fuq dan is-suġġett fil-9 ta' Deċembru jiena stedin tal-ikla ta' ħidma fi, fi Brussel il-Ministru tal-Industrija kollha biex flimkien niddiskutu b'mod informali imma l-Ministri biss u mhux l-ambaxxaturi tal-politika industrijali ftafu li fil-qasam tal-settur tal-vetturi u l-krizi li jem u diffiċli li wieħed ikollu strateġija Ewropea biex nirbħu din l-sfida. Na il-Konsil tal-Kompetittività fil-xar ta' Deċembru u il-Konsil mar tajjeb għaliex kien hemm din il-laqa ta' veru bejn il-Ministri tal-Industrija għaliex il-Kunsill tal-Kompetittività sfortunatament ħafna drabi issir iktar isu laqa tal-Koreper erba jew ħamsa għaliex ma jkunx hemm il-Ministri ikun hemm l-Ambaxxaturi u għalhekk eh, ma jkunx faċli illi wieħed jieħu deċiżjonijiet flimkien fuq livell politiku jekk il-persuni responsabbli fil-livell politiku ma jkunux preżenti. Għallek jena nerġa nirringrazzja l-Parlament, il-Kommissjoni u l-Industrija li edin jgħinuna u jixprunawna biex ikonna konsil tal-kompetitività u l-Industrija għalija dinja proposta interessanti ħafna biex ikollna politika industrijali uh, illi tkun moderna u kompetittiva. Jena nirringrazzja lill parlament għal dan id-dibattitu li kellna llum li kien importanti u interessanti għalina jena ma nistax nfassal politika industrijali, ma nistax nistudja eh, rivoluzzjoni industrijali jekk ma jkollix l appoġġ tal-Parlament u taċ ċittadini tagħna. Jiena naħseb illi hija ideja tajba illi naħdmu flimkien biex infasslu strateġija għall reindustrializzazzjoni moderna favur l-ambjent fuq għal network ta' kumpanijiet li għanna naħseb li aħna nistaw nirbħu u nelbu din l-sfida il-għan ta' 20% l-mira ta' għana ta' 20% miex xaħġa li miex realista, miex xaħġa impossibli, hija mira li nistaw nilħuwa għal daqstant u koll għal darbohra. Grazzi l-Parlament għall-impens ħieħ tijaw.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 danu eh, hemm ħafna xogħol li qed jistennina li hemm bżonn illi jkun hemm industrializzazzjoni fl-Ewropa tlifna 3 miljuni ta' impjiegi mill-2008 kif attenzu l-Kommissarju il-taqsima tal-azzar marret l-Indja, eh, l-industrija tal-karozzi eh, da mifruxa madwar id-dinja u ħafna industri oħra marru l-Istati Uniti, ċina, l-Ġappun, il-qasam tan-nukleari bħalissa qiegħed ukoll fiċ-Ċina U aħna qegħdin naraw li hemm din il-kriżi industrijali li qiegħda tolqot ukoll setturi teknoloġiċi il-deindustrializzazzjoni tal ewropa hija dovuta għal ħafna kawżi differenti. Nibdew mill-qasam tal azzar eh, qasam ewlieni fl industrija tal ewropa Eh, su eh, Ewropew wis mhux dinji biżejjed sensibilità għal nuqqas ta' materja prima ehm, mhux biżejjed kompetittività eh, regoli favur l-ambjent dejjem iktar stretti għalhekk naraw issa ċ-Ċina qiegħda dejjem tikber f'dan il-qasam anke pajjiżi oħrajn emerġenti, kumpaniji ta' familjari ċedew postom għal kumpaniji multinazzjonali li jipreferu wkoll imorru fil- ehm, fil-pajjiżi fejn l-istaw iktar jagħmlu li għalek xiridu nagħmlu bżonn ta' standards dinjin irridu naħolqu investimenti strateġiċi u jkollna l-kapaċità illi fl flimkien ma' mekkaniżmi ta' appoġġ pubbliku l-Istati Uniti, ċina l-Korea qed jagħmlu hekk għalfejn aħna le. Dana eh, jitlob minna tagħna illi naddattaw ir-regoli tagħna fuq lajnuna mill-istat biex ikun jista' jkompli garantix l-bilanċ bejn l-istati membri billi permetti wkoll politiki ta' appoġġ pubbliku Jiena smajtek sur kommissarju, inti għat tkellim fuq l-industrija tal-karozzi, rridu naħdmu fuq dan il-qasam, rridu nejnu għal din l-industrija biex tesporta, ma nistawx naċċettaw li l-Unjoni Ewropea tkun wieħed mill-ispazji kummerċali l-iktar miftuħa fid-dinja, imma fl-istess ħin il-kumpaniji tagħna għandhom ħafna diffikultà biex ikollhom aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi hija l-politika kummerċjali kollha li tiġi riveduta. Ma rridux inkunu boloħ u sur kommissarju nittama li inti sejr nexxilek tikseb eh, din il-laqa tal-Konsil Kompetizjoni u Industrija. Tkun tassew xi ħaġa li setejna ħafna. Grazie. Grazie per il gruppo SD l'onorevole Toia. Grazie all'onorevole Toia. Grazie, fisem l-industrija mżon li t fuq saqqa minn ġdid titbati minn ħafna reċessjoni, nuqqas ta' produzzjoni, tal-esportazzjonijiet, zida fil-qat, biża u ħafna diffikultajiet ta' ħafna żgħażagħ u familji. Għalhekk hija responsabilità komuni tagħna l-ekonomija rojali għad kabbiru għal impjiegi. Il-kriżi qed wassalna l-ħafna tnaqqis, ħafna tkeċċijiet fliex pereżempju keċijiet f'daqqa u ħafna qed jgħidulna biex nagħmlu iktar, qed inwasslu azzjonijiet ta' govern ta' governanza komunitarja, azzjonijiet li morru lil lin mal kompetenzi formali, per preżempju rrid ikun hemm tmexxija l-industrija Ewropea biex tkun tista' twassal l resorsi l-kompetenzi, il-politiki settorjali li ħafna drabi jkunu frammentati bejnietna biex nirrexquhom għal żvilupp resqom għal livell Ewropew u naqduhom għal livell lokali. Ma nistgħux nħallu l-frammentazzjoni tkun it l-kriżi. Hemm bżonn nkun hemm aspett industrijali, bankarju u finanzjari li jitqies għaliex ħafna drabi din tintuża bħala skuża biex min ħaddem ressaq il-kumpaniji tiegħu barra mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea b'27 stat membru xorta waħda għandha tmexxija f'dan ir-rwol bħala eh, fuq il-level dinja kemm qabel maċ-Ċina u l-Istati Uniti bħalissa. Xorta waħda anke l-istrateġija ġdida l-politika industrijali li jinti indikajt, naħseb importanti li naħdmu fuq il-ferrat ta' produzzjoni għas servizzi nemmen f'suq waħdini għall enerġija fl-Ewropa biex naqsu d-dipendenza fuq l-enerġija, naqsu l-spejjes, ikun hemm programm ta' infrastrutturi poġġat mill-Eurobonds, eh, programmi ta' finanzjament għall-iktar fuq medda twila ta' żmien naħseb per eżempju l-appoċċa r-riċerka fuq il-ċelluli staminali għall-innovazzjoni għaliex l-appoċ fuq livell ta' bniedem huwa qass importanti għal politika innovattiva favur l-ambjent għall-industrija. Nista' nsemmi wkoll il-ħarsin tal-manifattura fl-Ewropa fuq ċentri ta' dinjin ta' kompetizzjoni. Dan kollha importanti, grazzi. L-Onorevoli Watson għall-għalde żewġ minuti. President, il-ċittadini juru ringrazzjament għal ħafna imprenditori li kellhom viżjoni il-gazz u l-possibilità li eh, jżommu l-ekonomija tagħna kompetittiva f'żmien epokali fejn hemm bidla u fejn hemm bżonn tant ta' impigi. Hemm bżonn li jkun hemm konsensus koerenti fuq il-kompetittività Imma dan ħafna drabi mar kontra l-isforzi flok favur l-isforzi li għamlu. Għalhekk hemm bżonn politika industrijali dan qed jidher nafu li hemm iktar xogħol fuq l-FTAs, l bżonn ta' Connecting Europe Facility biex bekk ikun hemm flimkien teknoloġija tal-informazzjoni mal-kompetizzjoni, investiment fil-riċerka u l-innovazzjoni, pal pereżempju l avvis ta' grafing u tal-innovazzjoni eh, fuq il-moħħuman. Ħafna programmi bħal dawn huma importanti nnelqaw ukoll roadmap sal-2050 fuq l-enerġija biex ikun enerġija aktar nadifa u tkabbir favur l-ambjent. Dawn kollha importanti, ma kif inti ħatiltaqa' f'Grenoble għandek konvinċi l-ministri biex ma jippermettux il-kapit ta' statu tal-gvern jaqtaw bil-kbir il-budgets ta' dawn l-affarijiet kollha li semmejt biex jippruvaw jifrankaw il-flus. Anzi, daħlilhom f'moħħom li il-vizjoni tal-Ewropa x'tista' tikseb biex ftit nies il-ħiliet tagħhom jistgħu jiġu mħadna, jistgħu jiġu eh, jimbtu biex jagħtu iktar eh, possibilitajiet għal-futur. Grazzi. Il-President. Eh, Fissem il-ħodor l-Onorevoli Lambert għal żewġ minuti. Kolleg. Dak li għedin naraw bħalissa war rizultat ta' nuqqas ta' politika industrijali u nkella wahda skaduta Għalix nkella aħna se jkonna propli nħasn. Kienu fuqa xakku l-ku du chantage għala delokalizzazzjoni. Importanti najdu li Eh, rridu nkomplu naħdmu għaliex inkella nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikun hemm delokalizzazzjoni. Mżon li naħdmu favur l-industrija għaliex is-settur finanzjarju mhuwiex il-mutur tal-ekonomija x'ġara kien hemm ħafna deregolamentazzjoni u għalhekk dan fetaħ il-bibin bera għal din is-sitwazzjoni ekonomika jisu kullimkien kazino u kulħadd tiġi pruħu kif irid u ħallas qares imbagħad l-istat Għalhekk qed naraw li s-situazzjoni finanzjarja marra tal-lar u rġaw li l-profitt ma jkunx kompatibli ma' ekonomija tas suq kompetittiv fuq medda twila ta' żmien. Darba wara l-oħra, il-gruppi industrijali kollha eh, ġralhom situazzjoni tal-dekolizzazzjoni. Semma l-kwistjoni tal jiex Min ħallas dak li jaħdem fl-industrija. U għalhekk x'irridu nagħmlu? Irridu nagħlqu din it-triq ta' ekonomija kazino u naħdmu iktar l-ekonomija reali ħafna drabi rridu nizdupjaw l-isforzi biex nimxu l-qoddim ninvestu aktar sabiex l-Ewropa jkollha rwol mexxej fi trasformazzjoni teknoloġika tal-ekonomija tagħna. Billi nkunu mexxejja biss f'din it-trasformazzjoni nistgħu niggarantixxu l-futur tal-industriji tagħna. Rridu nimmorru l lin mill-ftejmit ta' kummerċ ħieles għax jimmiraw biss għal kummerċ għaskapetu tal-mizuri soċjali u ambientali. Fil-waqt li qed nitkellmu wieħed minn kull erba' ċittadin Ewropej qed jgħix taħt il-linja tal-faqar u għalhekk huwa arġenti li nbidlu r-rotta, grazzi. Grazzi, fisem li FD l-Onorevoli Baftin għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. F'dawn l-aħħar xhur tal-2012 il-Renju Unit niżel minn 0.3% bħala ekonomija u sem reċessjoni li għandha ehm, fuq tliet livelli. Mhux qed naraw li hemm perspettiva tkabbir din is-sena, il-kriżi ekonomika u rrit il-Munita Ewro bħala munita ħażina ftejm ħażin mill-bidu net ta' tnissil tiegħu, ħafna drabi hemm situazzjoni fejn istati membri jinsabu mifnija u ehm, jikrollaw taħt din il-munita, il-Portugal, l-Irlanda u Spanja qed fallu ċipru jmiss u min jaf minn iktar. Għalhekk qed nirridu Ewropa iktar rib imma ħafna midrabi il-kriżi xorta tikolla il-kontra tal dak li nistennew. U ċittadini qed jistaqsu għalet nużaw il-kax il kaxa ta' teżor li hija eh, mimlija mit-taxxi biex insalvaw il-banek. il germania li suppostija l-motura l-Europa u koll mux qed laħħaq l sm qed il-batu u ħafna drabi qed ikollhom jitilqu mill-Europa u magħhom jintilfu l impigi Is-sitwazzjoni tar-Renju Uniti hija mhux bħal tal-Ġermanja ma' għar. Ir-Renju Unit għandu qatt oli għata għol li fost iż-żaza u spejjiż dejjem jiżdiedu tal-enerġija. Perspettivi kibja, ma tantx perspettiva l-industrija, l-kupru huwa inqas minn 16%, tnaqqas 16%, 30 sena ilu kien doppju ta' dan il-perspettivi tal kommissjon u l-miżjuri tagħha qegħdin tinnaqsu l-perspettiva tkabbir, pal pereżempju xejl gas li jistgħu waslu għal impigi u jnaqsu l-piżijiet tal-prezzijiet tal-enerġija. Suppost l-Unjoni għandu jkun ikollu rwol mexxej fuq dan għal-futur. Il-President, grazzi fisem il-GUNGL l-Onorevoli Enam. Grazzi, Signora President kien wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tisma' il-leħen ta' dawk illi f'dan il-Parlament ilhom għal snin jitolbu politika industrijali ta' veru li tissodisfa bżonnijiet ta' ċittadini u ta' territorji u mhux tqis issu bħala l-uniku ħaġa importanti. Aħna eh, qed nieħdu nota ta' ton mibdul fid-diskorsi li qed nisimgħu imma hemm bżonn illi l-intenzjoni tajbin tal-Kummissjoni ma jiqfux fejn jibdew l-interessi ta' min jiffinanzjom iva hemm bżonn illi konna politika ta' salvagwardja u tal-iżvilupp tal-impjiegi fl-industrija għaliex l-Unjoni kollha eh, eh, ħlif fil ġermanja se jsiru desert industrijali mhux l il-prezz tax-xogħol illi huwa responsabbli għal kaos li għaw fl-Ewropa imma pjuttost l-ispejjeż tal-finanzjament u l-politika ta' austerità is-swieq finanzjarji mhux qegħdin jiffinanzjaw l-industrija, anzi qegħdin propju xorbu la demma il-politika ta' austerità qegħdin innaqsu il-konsum. Ovvjament, jitkeċċin jisiru qiegħda il-livell tal-industrija, tal-investiment tal-industrija huwa baxx ħafna. jekk aħna irridu tassew nibdew nibnu industrija Ewropea, irridu nirrikonoxxu illi kumpanija edha hemm l-ewwel qabel kollox biex tipproduċi eh, prodotti u servizzi biex li għandhom bżonn iċ-ċittadini mhux biex timla l-but tal-azzjonisti. Delvo. Grazie l-Onorevole Delvo għal żewġ minuti. Veni vidi vici la taktik du géant. Veni vidi vici f'Ġunju li għadda wara il taħbir li il-fliex kienet eh, se tala industrija importanti jiena organizzajt laqa ma' Sur Tajani u ma' oħrajn kien hemm ħafna deputati li talbu burġenza il-ħolqien ta' eh, kumpanija tal-azzar Ewropea. Dan il-pjan għal settur tal-azzar fl-aħħar ħareġ u jiena kontenta ma' hija ħarsa illi uh, wasal tard wis eh, fir rigward tal-reġun tiegħi li għex 1300 eh, impik illi ġew eh, sakrifikati. Minkejja li s-sinjali kienu wem il-Kummissjoni baqgħet bidejha fuq zaħħa Eh, ħafna minnhom ħafna nies jaħsbu li l-Ewropa eh, ma tiswa għal xejn il-Kummissjoni trid eh, tejn lil dawk il-pajjiżi fejn inalqu l-kumpaniji tagħtihom appoġġ industrijali is-soluzzjonijiet kollha li jistgħu jippermettuna li nżommu attività fil-qasam tal-azzar biex tagħti valur miżjud iridu eh, jitqisu mingħajr ebda tabur, riċerka l-innovazzjoni biex ikun hemm iktar kompetittività. Jiena rrid ukoll li intom taħdmu flimkien mal-gvernijiet nazzjonali biex tużaw l-odot kollha li għandkom għad-dispożizzjoni li permettuna li nappoġġaw l-eluf ta' persuni li huma medda bil-qat ħudu azzjoni fil-qasam tal-azzar bħal dak eh, tal-produzzjoni tal-karozzi, setturi importanti illi ħafna drabi eh, il-kumpaniji eh, jiġildu kontra l-ħaddima dejjem ovvjament biex ikun hemm liħ għal tal-ewwel. Grazie, onorevole Darden. Grazie l-onorevole Darden, minuta u nof. Merci. Grazie. Sur Kommissarju, għedin f'moment eh, kruċali ċittadini u l-ħaddima Ewropej u mamħasbin l-austerità li qed tinħas, il-qatem jiżdied u hemm bżonn li l-Ewropa tirreaġixxi u inti eh, flimkien mal-industrija għandek għodot u rwol importanti. Naraw pereżempju fil-qasam tal-azzar x'inhu jiġri hemm bżonn ta' azzjoni fuq meta ta' żmien qasira u strateġija fuq meta ta' żmien twila, fuq meta ta' żmien qasira nitolbok illi mal-arka jista' jkun qabel Ġunju toħroġ bil-pjan tagħkom biex tagħtu fiduċja lill investituri tissimgħu lill-Ministri tal-Industrija fosthom dak tal-Belġju waqt il-laqa ta' 12 u dana biex tikontribwixxi għal eh, salvagwardja tal-qasam tal-azzar f'tema ta' solidarjetà Ewropea u mbagħad mal-kollegi tiegħek tal-kompetizzjoni eh, araw li jtużaw l-odot kollha min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi u l-investituri privati Mbżon illi s-settur tal-azzar fl-Europa jerġa' jqum fuq saqaj huwa settur innovattiv, strutturat illi irritinata jingħata il-priorità li l minn dik il-politika industrijali għal dan il-settur irrit tkun tkun propju pilastru regolamentata, finanzjata u regolata pa' kifini il-pak jew il-politika komuni tas-sajt u fl aħħar jena konventi li l-strategija industrijali tittaddi minn kapacitajiet ta' investiment u permezz ukoll ta' reċiproċità favur l-ambjent u favur is-soċjetà. Ejjew nieqfu darba dejjem illi ikunu vittmi ta' dumping internazzjonali. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazie l'onorevole Duran al minuto e nofs. Grazie, signora Presidente, esis kollegi Jiena nistaqsi minnu il-Kommissarju Ewropew li huwa eh, responsabbli għal-qasam tal-azzar huwa s-sur Laċmital illi eh, għal ħafna snin eh, taħt deħ dan il-qasam fl-Ewropa qed jagħmel li jrid qed tixewwex jala lem jiftaħ naħa l-oħra, jirrikonverti, jaħdem minn naħa, xekkel minn l-oħra, joħloq konflitti bejn stati membri, bejn anki reġuni. Aħna isna il-boloħ, il-boloħ nistennew eh, li l-minn sejmis id-darboħra. Ġifiri, din biex fatalità, dan, dan ix-xogħol bilaterali huwa responsabilità tagħkom l-Unjoni Ewropea illa dik li t-garantixi politika reali fil-qasam tal-azzar u mbagħad tidu timplementawha ilkom tajdunna mill-2009 qed ila taħdem fuqha biex tfassalha. Issa, fl-2013 qed tajdinna li se jkollna pjan ta' azzjoni sa' Ġunju. Mela, kem sendum iktar nistennew, jiena l-lum qed nitolbok illi malar kem jista' jkun tintegra fil-grupp ta' ħidma li mhux biss il-kwistjonijiet tal-ambjent jew l-eżiġenzi e, e, li e, qegħdin joħon u dan is-settur ta' l-azzar hemm ħafna mezzi favur l-ambjent li jistgħu jintużaw biex il-settur tal-azzar jerġa' jkun fuq saqajh. Araw jekk ir-regoli tal-kompetizzjoni kas b'kas ġewx Eh, irrispettati kif imess, bat irridu kol nħarsu, nħarsu teknoloġija innovativa permezz ta' eh, eh, drittijiet ambientali, għaliex bekk aħna nistaw nimplementaw il-rizultati miksuba mill-grupp ta' ħidma mal-għar kem jista' jkun. Onorevole Ziobro, due minuti. l Ziobro, jek Grazie, Grazzi, President. Is-sitwazzjoni tal-industrija Ewropea sejra lura u għafat ma nistawx nmorru nevitawh, imma r rizultat ta' dal-kriżi qed imorru lil-in mill-ekonomija Ewropea. Mumiex għet eh, solvu la affarijiet anzi, aħna fil-Parlament Ewropew irridu naqsu l-impatt tal-amministrazzjoni fuq is-suq ħieles. Iżda flok aġi xejna provajna naqtaw laġ bil-perżut u allura aħna rridu naraw kif ikonna nies li kun jistgħu indirizzaw dan ix-xogħol li kunem hemm xogħol speċifiku, kwistjoni speċifiċi marbuta pereżempju mal-pakket tal-klima. Pajna sorpriżi li s-sit ta' fabriki tal-azzar l metall, qed jaqbad jala jiftaħ lemmu law skont fejn jaqbillu, skont fejn l-iktar jista' jkollu profit fl-Ewropa. Dan huwa r-riżultat ta' li tifissa l-prezzijiet kif trid huwa r-riżultat tal-pakket tal-klima li bla dubju jwassal għal prezzijiet tal-enerġija dejjem jiżdiedu. Dan ifisser li iktar spejjeż biex toħloq biex tipproduċi l-azzar u iktar ifisser li sur l-aċmital ħajkompli jressa il-fabriki fejja jaqbillu u mhux qed jaħdem għal kareta għalla stamma tipprova jaqla l-flus u għalhekk aħna rridu ngħidu li rridu l-Kummissjoni Ewropea tqis il-pakket tal-klima li tikollu impatt negattiv fuq l-Istati membri meta mqabbel mal-Brażil, ċina eh, u pajjiżi oħrajn. L-Unjoni Ewropea trid tkun ta' entità li kolla rwola mexxej imma taħdem fl-interess kontra l-ekonomija tagħha stess. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk nappoġġaw l-ekonomija tagħna peress li ninsabu fi kriżi. Irridu naqsu l-ispejjeż tal-enerġija, rridu naħsbu mill-ġdid il-fetti tal-pakkett tal-klima għaliex ħajkompli effettwa s-sitwazzjoni fl-Ewropa għall-ar. U ħadd inaqqas l-impjiegi fl-Ewropa minħabba d-delokalizzazzjoni. Ma nafx jekk rridu xinħalsu għares ta' din id-deċiżjoni daqsejk, Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Carvalho għal minuta u nofs. President, Kummissarju, naf li hemm ħafna sfidi ta' globalizzazzjoni imma l-istrateġija ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea titlob li jkun hemm politika industrijali moderna li tibbaża ruħa fuq l-effiċenza tal-użu ta' riżorsi u l-użu tajjeb ta' riżorsi umani. Ma l-iktar ħaġa importanti huma r-riżorsi, importanti li jkun hemm strateġija tal-innovazzjoni. Għalhekk il-politika industrijali tkun imsejsa fuq l-effiċenza tar-riżorsi naturali, jiġifieri l-effiċenza tal-enerġija flimkien ma l-iżvilupp sostenibbli. Barra minn hekk huwa importanti li niżviluppaw il-kapaċità ta' innovazzjoni tagħna permezz tal-informazzjoni u l-edukazzjoni billi nżidu n-numru ta' xjenzati fil-qasam teknoloġiku u n-numru ta' inġiniera fl-Ewropa. Barra minn hekk nixtieq infakkar lill kummissjoni l-proposta ta' industrializzazzjoni mill-ġdid li tniedet mill-Portugal, Franza, l-Ġermanja u l-Italja u Spanja għal kompetittività Tweġiba globali biss jista' jkollha iktar kompetittività tal-industrija Ewropea u twassal għal iktar tkabbir u tkattir tal-impjiegi. Għalhekk f'dan ir-rigward aħna nittamaw li l-budget Ewropew mill-2014 sal-2020 jagħti spinta importanti l qudiem biex bekk nagħtu priorità għal politiki li waslu għal iktar tkabbir. Xjenza, innovazzjoni, edukazzjoni u l-SM iżla appoġġ tagħhom. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Andres Barea għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kommissarju. L-Europa trid biddel ir-rwol tal-politika industrijali, rridu kunem politika sostenibli, kunem hemm soluzzjonijiet għal problemi tas soċjetà. Imma llum ninsabu qudiem diffikultajiet kbar għaliex ninsabu f'perjodu ta' investiment l-iktar baxx f'dawn l-aħħar xar snin fil-politika industrijali. Qed naraw li kull ma jmur hemm 3 miljun impik li jintilfu fil-industrija Ewropea. Każijiet reċenti pereżempju huma l-Arċeromitalo, l-industrija tal-azzar fl-Asturjas per eżempju, dawn huma problemi gravi ħafna seri imma aħna tanna rwol mexej u għalhekk rridu nkomplu konna rwol attiv dan ir-rigward. Rridu noħorġu pjanijiet speċifiċi kif konta tfakkar inta zis kummissarju. Per eżempju fl-industrija tal-aeroplani, ehm, fl-industrija tal-karozzi, eccetera Hemm bżonn li nigarantixxu s-sostenibilità kemm mill-livell ta' reġuni, mill-istati membri, mill u anke fuq livell Ewropew. Hemm bżonn ta' aktar governanza u iktar koordinazzjoni u mhux soluzzjonijiet nazzjonali li jifirduna u jdajfuna. Għalhekk irridu regoli ċari għas-suq waħdini li jqisu il-katina kollha tal-servizzi u tal- mm, servizzi wara l-bejħ l-after sales biex bekk aħna ikonna miżuri konkreti, aċċess għal kreditu, ġifiri għanna l-programma Orizzont 2020 u fl aħħar nishtiq nagħlaq bappell. Nishtiqek ta' konvinċi l kunsill u l-Ministri ta' Xjenza tal-Industrija tal-Istati Membri mill-fatt li l-industrija IVA tista' tkun soluzzjoni għal kriżi. Grazzi. Il-President, grazzi l-Onorevoli Lange għal minuta u nofs. Jek jogħġbok. Mikrofon għal-kallim. Le mux jgħatawn, mela nistaw nibdow il procedura KHDI, nibdow l-onorevoli Luhan, Jek jogħġbok. Sur Luhan, kjoġbok? Grazie, Presidente. Grazie, President. Mela, il-kompetitività nazzjonali hija bbażata fuq l-industrija Minna l-industrija ma nistawx ikonna rilevanza fil-situazzjoni ekonomika dinjija. Settur industrijali jrid ikun appoġġat pala metodi ta' u meżuri ta' tkattir tal-impjiegi bażati fuq iż żaza li jkunu impjegati. Din tkun parti minn approċċ u strateġija komunitarju skont il-ħtiġijiet tal-industrija Ewropea. Għanna bżon programmi immirati sabiex bekk nizguraw li iż-żaza igawdu minn edukazzjoni teknoloġika ta' standardoli u nipromovu l-opportunità għalihom biex jispeċjalizzaw u jaħdmu stati membri oħra. L-aħħar iżda mhux l-inqas irridu nappoġġaw il-spirtu imprenditorjali fost iż-żaza ħonejnuhom ikollhom aċċess għal fondi Ewropej. Irridu ntuhom pariri f'dan ir-rigward lill istati membri kollha biex dan ikun il-każ. Grazzi. Il-President, l-Onorevoli Bazescu. Mikjoġbok. Grazzi, President aħna qed ngħixu f'perjodu fejn nuqqas ta' fiduċa, ċertezza tas-suq u problemi finanzjari poġġow xkiel l istati membri biex ma jagħmlux progress u jamlu tajja pal din is-sitwazzjoni. Sfond pal dan jina poġġa l-proposta tal-Kommissjoni li tpoġġi s-sisin għal rivoluzzjoni industrijali ġdida biex l-Ewropa terġa' tkun attraenti pala post għal manifattura u għan-negozju. Strateġija industrijali mġedda tkun bbażata fuq metodi ġodda ta' produzzjoni, materjali innovattivi u sistemi intelligenti ta' komunikazzjoni. L-industrija rumena batit minn deklin kbir ukoll u għalhekk jiena naħseb li l-bażi tal-irkupru jinsabu fi settur industrijali bħal pereżempju xor fil-minjiri u tħaffir għal gas. Il-bidu ta' Rasha Montana fil-minjiri għad-deb kienet opportunità dak iż-żmien għad kattir tal-impigi u biex ma tinalaqx l-industrija u jkun hemm ħafna nies li nataw essenzja. L-estrazzjoni tal-gass jista' jtina iktar impigu u jtina indipendenza fl-enerġija. Grazzi. Il-President, l-Onorevoli Mastzaros. Grazzi President. Grazzi tal-li għaddejt li il-mikrofonu. Aħna l-ikbar saħħa ekonomika fid-dinja imma f'dawn l-aħħar snin ma tantx rajnija din il-pożizzjoni dan għaliex minħabba nuqqas ta' politika industrijali serja. Barra minn hekk hemm problemi fuq il-livell ta' riċerka u innovazzjoni. L-Orizzont 2020 huwa l-programm li jista' jgħin ta' bilħaq u anke għal ħarsin tal-privattivi. Dak li fakkar il-Kommissarju huwa importanti, importanti li jkun hemm kompetitività, tkettir tal-impjiegi, żvilupp ekonomiku, imma fl-istess ħin irridu niftakru wkoll il-ħarsin tal-tibdil tal-klima, il-ħarsin tal-innovazzjoni. Aħna qegħdin nimiraw lejn ambjent mħares dan jiswinna ħafna, speċjalment fi kriżi, u għalhekk irridu nsibu kompromess. Għaliex il-kompetituri u l-nin tagħna mhux ħajqogħdu jistennew li jenna mus se għoddu jżommu eh, konformi mal-reġijiet ta' missjoniet li aħna minna. Grazzi. L-Onorevoli Prendergast. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Innu għasta ta' politika komprensiva industrijali f'dawn l axħara 20 ta' snin tajna wisq fiduċa lil dan is-suq fejn kien hemm eh, situazzjoni fej kulħadd seta' jressaq l-industrija tiegħu skont fej jaqbillu, kien hemm libertà. U għalhekk issa rridu nagħmlu x'passi huma meħtieġa biex nagħmlu tajja għal din is-sitwazzjoni u nirkupru nirkupraw xi impjiegi sostenibbli. Hemm bżonn ta' protezzjoni anke għal prodotti innovattivi tal-ikel ċertu zoni ġeografiċi speċifiċi u għalhekk neproponi nipproponi li nħarsu il-prodotti ta' manifattura li jużaw il-żona eh, ġeografika eh, bħala importanti. Fl-Irlanda nafu li l-fabrika tal-Water Crystal fl-2009 nalqet kien hemm 600 impik li ntilfu u l-kumpanija tal-Ekwita qalet li jista' jkun hemm delokalizzazzjoni barra mill-Ewropa imma banek eh, mamlu xej biex jisalvaw il-ħajja tal-Olimpijgi ta' 600 impiegat fil-qasam tal-kristall fl-Irlanda. Irridu namlu aktar fil-industrija għal-manifattura, grazzi. L-Onorevoli Tarabella. Grazzi, Kommissarju. L-industrija tal-azzar kien ħaqqa li għal nitkellmu fuq għalija mill-2008 il-produzzjoni tal fuq il-livell Ewropew naqas bi 30 fil-mija. Hemm delokalizzazzjoni, hemm isu industrializzazzjoni mill-ġdid, kien hemm dan l-isforz iva u minnu imma hemm viżjoni fuq medda twila ta' żmien li mumiex biżejjed waħedhom, hemm bżonn ta' intervent fuq medda qasira ta' żmien. Ejjen nsemmu pereżempju s-sitwazzjoni tal-Jex li semmiet imma hemm eżempju oħra fir-Romanija, fi Franza, hemm ħafna wedit li mhux qed jinżammu u għalhekk illum x'irridu nagħmlu. Irridu nifmu li m'hemmx nies li ma tistax eh, qegħdin isom għalihom li qegħdin il fuq minn kulħadd ma tistax tmissom ma nistawx niqpaw sejrinek, irridu rispett u għalek fil ta' dan kollu qegħdin er, niġdu għal dawn il-xejri ta' delokalizzazzjoni. U għalhekk nixtiequ li inti u kummissarji oħrajn naħdmu flimkien biex ikun hemm regoli ċari flimkien anke blajnuna statali għad komplija ta' dawn ta' dawn l-industriji. Mhux possibbli aktar li npoġġu l-bsatin ferroti għal xi ħadd u mbagħad nifavorixxu xi ħadd ieħor minn flok. L-Onorevoli Gianni Kudakis. Grazzi, nixtieq nikkummentja fuq l-industrija Ewropea. Fl-iktar raġuni foqra fid-dinja hemm l-raffineriji tal- għal-qasab. Da importanti għalix 67 personal eh, jew nataw is-sens jew inkella tnaqsulhom minn sijat ta' xogħol qed naraw li r-refinerija li semmejt għandha bżonn aktar aċċess għal materja prima u il-Kummissjoni tista' tagħmel dan tista' tħares l-impjiegi u tista' tgħin biex issalva waħda minn l-industrija l-iktar importanti u l-iktar antiki tal-Unjoni Ewropea. Il-raffinerija tal-kannamila tal-kannamila eh, hija importanti hemm bżonn ta' nuna minn naħta l-Kummissjoni biex bekk ikun hemm sitwazzjoni ta' livell indaqs u jkunu jistgħu jlaħqu mal-proċessi. Grazzi. Onorevole Zuber. Onorevole Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização no meu país, em Portugal, o estrangulamento financeiro. l-industrializzazzjoni tal-Portugal u id-distruzzjoni ta' miet ta' industriji fl-Portugal qed poġġi il-pajjiż eh, dipendenti fuq pajjiżi oħrajn din hija aktar ċar minn qatt qabel. Allura l-Unjoni Ewropea fejn qedem jekk dan hu l-każ. Aħna tlifna tant xogħlijiet u tant kumpanniji f'dawn l-aħħar 10 snin U naħseb jiena s-sitwazzjoni hija simili fost l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija kemm fil-Portugal is-sitwazzjoni hija ħafna għar. L-industrializzazzjoni fil-Portugal dawn l-aħħar 10 snin kienet ħafna iktar eh, dajfa meta paragonata ta' pajjiżi oħra u dan ifisser li l-potenzjal tal-pajjiż tagħna, pajjiż periferiku fl-Ewropa, mhux qed eh, mhux qed jiġi sfruttat L-unika mod kif aħna nistgħu nġibu mill-ġdid il-rikupru industrializzat eh, fil-Portugal i billi nerġgħu nattiraw l-industrija fil-pajjiżna. Aħna nix għalfejn norbtu kondizzjonijiet għal għal investiment minn pajjiżi oħrajn, aħna rridu naraw li il-produzzjoni tagħna eh, tkun tista' tirkupra jekk l-industrija kollha kemm tirkupra fl-Ewropa, l-Onorevoli Paxka. Kommissarju, l-ekonomija Ewropea edha verament fil il-bahar, il-negozji qed jalqu, ħafna nies spiċċaw qiegħda, qed jitkeċċew minn xogħolhom, hemm aktar qatt. U il-teżori tal-gvernijiet qed jispiċċaw vojta, però il-kumpaniji Ewropej li qed jagħmlu profitt u qed iwaffqu bażi ta' manifatturat madwar id-dinja qed imorru ħafna drabi fiċ-Ċina jew kella fil-Brażil. Dan huwa xogħol li aħna suppostajna nagħmlu fl-Ewropa. Jekk aħna nixtiequ nerġgħu nistimulaw mill-ġdid eh, l-industrija Ewropea aħna rridu nistaqsu lil dawn il-kumpanji kbar għalfejn qed jgħalqu eh, il-kumpanji tagħhom hawnhekk imbagħad jagħmlu rikolizzazzjoni x'imkien ieħor. Din l-industrija mbniet fl-Ewropa mbagħad ġiet esportata madwar id-dinja. Grazzi tassew l-Onorevoli Stojanov. Grazie tassew sur President. Aħna qed nitkellmu dwar industrializzazzjoni mill-ġdid ta' l-Ewropa. U f'dan ir-rigward jinxi nġbet l-attenzjoni li fil-Bulgarija l-industrija diġà kienet tkisret qabel il-kriżi finanzjarja, l-gvernijiet sikuraw li dan is saħ Il-gvern tana tal-lemin, il-gvern ċentrali, il-gvern anka tax-xelluk. U għamlu l-aħjar li setaw biex ikissru l-industrija bulgara. Għalfejn dan seħ, l-Unjoni Ewropea għadet bidejfu za zaqqaw taħtu koll appoċi daw il-gvernijiet u Ismajt il jena kuda kis jajt fuq l-industrija tal-kannamila, pero <laughs> il-pressjoni jem edha nistanajt l-istess ħaġa fuq l-industrija ġewwa l-Bulgarija. U għalhekk ħafna ċittadini mill-Bulgarija madomx jappoġġaw isħubija fil-dan l-Unjoni Ewropea? Issa il-kelma l-Onorevoli Tajani. Sur President, L-ewwel qabel kollox nixtieq nagħmel kumment politiku. Mela, wara ħafna snin l-Ewropa reġgħet mill-ġdid qed qiegħed fil-qalba tagħha fil-politika ekonomika tagħha l-ekonomija reali. wara ċertu avvenimenti meta l-attenzjoni kienet teħed fuq eh, is-servizzi u l-finanzi bil-Kummissjoni ta' Sur Barroso t-tieni mandat nistgħu ngħidu eħel inbidlet. Inbidlet nix-xejra. U dejna nitkellmu mill-ġdid fuq il-politika industrijali. Fi 15-il sena ta' attività parlamentari ma parteċipajċ ħafna għal diskussjonijiet bejn l-94 u l-2008 fuq il-politika industrijali fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ma kellniex eh, ħafna uh, diskussjonijiet fuq il-politika industrijali x ma kienx hemm bżonn, forsi fuq il-Kunsill kien hemm xi drabi li uh, kien hemm okkażjonijiet fejn tkellmu fuq il-politika industrijali kienu ntemmu żminijiet fejn il-Kummissarju responsabli, kontet nitkellem niftakar fuq l-azzjoni industrijali għall-azzar, il-Komissarju Davignon kellu xi għaniet xilħa, anki setat li kienu ninataw l-Komissjoni Ewropea fil-qasam tal-politika industrijali, nista' ngħidilkom li dawma limitati ħafna setat. Però saret għażla ta' tip politika qawwija wkoll li waslitna biex nerġgħu npoġġu fil-qalba is-suq intern, l-industrija, l-intrapriża u anki biex niġġieldu il-krizi għaliex jekk aħna nagħmlu politika ekonomika bbażata biss fuq il-finanzi f'dak il-każ aħna indawru l-flus imma ħafna drabi dak il-flus jispiċċaw eh, fil-bwiet ta' min diġà qed jistana. Il-politika tal-industrija, tal-intrapriża iġġib maħħa ġid ieħor u tippermetti biex dan il-ġid jinfirex sabiex aħna norganizzaw is-suq mhux bħala riżultat imma bħala mod kif aħna nagħmlu l-politika soċjali. Il-bidla saret ma kinitx xi ħaġa li waqgħet mis-sema, Onorevoli Duraw, ħaġa li najdu u nikkonvinċu kol il-Komissjoni sħiħa kollha kemm li hemm għan li jrid jintlaħaq sal-2020 sal-2020 barra l-2020 aħna nistgħu nżidu ke u nistgħu nżidu miri oħrajn. Hija għażla politika ta' importanza kbira u anki l-Kunsill u l-Parlament fil-fatt laqgħu mod pożittiv din l-għażla politika li għamilna aħna fil-Kummissjoni. Li naddu mill-politika l-fatti, trasformazzjoni konkreta ta' dawn l-għażliet ovvjament mhix ħaġa faċli. U dan għaliex bidla politika titwasal konsegwenzi prattiċi li jeħtiġu anki żmien. Jina ma ħarix naħa l-oħra għal dawk il-fatti li seħew f'Sormital, jina anke naf x'qed jiġri fil-pajjiż tiegħi l-industrija ta' termi anki jena eh, kontet insegwi xinu jiġu minn mindwili hawnhekk fil-parlament. Aħna tajna ħajja l-grupp ta' livello li qabel il- Pawsa tas sajf, ġifri tas sena l-2012, fejn hemmhekk aħna rajna ħafna industrija Ewropej li kienu dipendenti fuq l-industrija ta' sormital. U għalek, waqqafna dan il-grupp ta' livello li li kellu jitkellom jinvolvu mhux biss lil trade unions u l-industrija ma anki ħadu sem fiħdan dan il-parlament kien hemm ukoll il-President Pervenche Perez u il-President Sartori. Il-parlament ukoll huwa eh, jisa fil-qrib ta' dan il-grupp ta' livelloli li kien intażel u ovvjament jieħed iġluħin biex issib eh, soluzzjonijiet. Aħna involvejna wkoll il-Kummissarju Andor għal dak li għandu xieqsam mal impjieg il-Komissarju D'Avinjon kien għamel pjan għal l-industrija tal-azzar, tal kien hemm koordinazzjoni mbagħad fil-12 ta' xar ser ikunu hawnhekk fostna flimkien ma' sormitar kif ukoll rappreżentanti tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-Komissarju Andor ħajkun hemm ukoll preżenti il-Ministri Belġjani ħajkunu responsabbli għal politika industrijali. Ser jkun hemm il-Ministru Franċiż ukoll sabiex bekk niddiskutu which in which anki permessa koordinazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jena nista nikkoordina u nsib ukoll soluzzjonijiet sabiex naraw li ma jkunx hemm diffikultajiet bejn l-istati membri Diġa nafu li dan diġa qed fil-industrija tal-karozzi, il-pożizzjonijiet mhumiex kollha l-istess dan il-qasam. L-isforzi li qed nagħmlu li ma nħallux li jkun hemm konflitti bejn impriżi Ewropew, bat hemm ovvjament hemm il-problema tal-politika tal-ambjent. Aħna l-mexxejja minn ta' quddiem għal ġlida kontra l-bidla tal-klima, però din l-għażla ġib magħha wkoll e sagrifiċċji. Jina, kemm il-darba repetejt u għat li fin-nuqqas ta' ftehim globali immorru lilien mill l-20% ta' tnaqqis ta' CO2 għaliex l-industrija tagħna ma tiflaħx. Ma tkunx tista' tilħaq dak il-għan. Anki jekk dan huwa mixtieq. Però rridu nkunu realisti. Jekk aħna irridu li li l-industrija ma titlaqx mill-Unjoni Ewropea u tmux imkien ieħor, irridu wkoll Pero niddefendu dak li nixtiequ il-prinċipi tal-ambjent, il-prinċipi il-miri li aħna fassalna l-ambjent. U jekk aħna ma nżomux konformi ma dak li aħna ġa fassalna, da jmur kontra dak li aħna diġa għadna tmur ħażina l-industrija, tamel ħazina l-industrija tal-azzar, l-industrija oħrajn u anke l-ambjent ġenerali. Aħna involvejna l-industrija tal-azzar, anki rigward il-kwoti ta' rimbors dajnuna tal-istat sa' 80% bejn dawk is-setturi wkoll li huma awtorizzati li għandhom id-dritt li jirċevu lajnuna mill-istat. Din kienet għażla li it-trade union stess għarfu bħala għażla xirqa minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea u allura din hija xi ħaġa konkreta diġà saret. qabel ma fassalna il-pjantazzjoni, għaliex aħna ridna żmien ovvjament. Ridna nilħu ftejmiet u mbagħad daw il-ftejmiet ridu jiġu approvati mill kulle xal kummissarji Aħna b'attenzjoni li ma bħala nsegwu l-iżvilupp ta' dak li qed iseħ anki il-Kummissarju Almunja li huwa responsabbli għal kompetizzjoni anki il-beħ ta' Dissing Group u eh, anki il-President Angeli li qed għat attent għal dak li qed iseħħ. Kif ukoll impriża Finlandiża eh, li kienet involuta marbuta ma' kwistjoni ta' kompetizzjoni. Għamnek ma' nix bis politika wahda, għanna l-politika industrijali, għanna l-politika ta' kompetizzjoni, l-politika ambientali li ħafna drabi iġġelna namlu għazliet li fl-ħar mill-ħar jistaw ikollom impatt fuq eh, kwistjonijiet li jeħtieġu eh, azzjonijiet oħra. Jien naħseb li l-Kummissjoni qed timxi tajjeb anki f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħarsien ta' l impriżi tagħna. Eh, kien hemm ovvjament ukoll laqa li kienet iddedikata lil sistema ta' kompetizzjoni tagħna din kienet laqam seħa mill minn Barroso u Hawnhekk konna tinħarsu wkoll il-politika kummerċjali ma tixkun politika kommerċjali naiv, miżuri antidumping li ġew adottati biex ma tippermettix li jkun hemm kompetizzjoni inġusta. Jina ninsab perswas li nappoġġaw u kol li kunem situazzjoni l-istess għal kulħadd. Ġifir il-kompetizzjoni titkun globali ma ovvjament il-loba titintlab għal kulħadd l-istess regoli ma nistawx nilabu l-istess logħba dan ka meta jitlab il-futbol eh, fi Brussel 11 eh, kontra 11 un bat iċ-Ċina eh, tilab logħba bi 13 il-player kontra disa' players din hija diġà logħba mitlufa. Għanna problemi wkoll f'dak li għandu xi jaqsam ma kif aħna nimxu ma ħaddieħor, anke ġifri jekk għandniex inkunu protezzjonisti jew lew għaw il-bibin kollha ta' swieq tagħna rridu nimxu skont ir-regoli li ħana fassalna lina u anki skont għal dak li nifilħu. Qed nitkellmu kol fuq il-kwalità tal-kumpaniji tagħna. Fit-12 ta' xar f'Grenob se jkun hemm laqa bejn il-ministri ta' ċertu pajjiżi fiċ-ċentru ta' Grenob li huwa wieħed mill-aktar mlaħda eh, mill-aktar bliet eh, fejn għandha t-teknoloġija tagħha minn ta' qudiem u din hija għażla wkoll li aħna minna li fejn aħna l-ewwel darba r-riċerka mhux ser eh, titqis waħedha imma ser tkun parti mill-politika industrijali għaliex aħna ma nistgħux nippermettu li l-industrija Ċiniża jew Ġappuniża mod leġittimu jużaw ir-riżultat ta' riċerka tagħna sabiex bekk imbagħad jikkompetu ma' l-impriżi tagħna li wara kollox nieqsa relazzjoni bejn uh, università, riċerka u industrija. Dawn ma' żballi li aħna nistgħux namluhom. Dawn kienu żbalji ta' realtà il politika industrijali twarbet. Ja xi ħaġa li kienet meqjusa bħala sekondarja u issa dan għadux il-każ, l-għażla tal-Kummissjoni minn dejjem kienet ċara. U il-politika l-industrializzazzjoni mill-ġdid li eh, ħarġet minn dokument antik aħna issa qegħdin naħsbu naħdmu aktar għal l-internalizzazzjoni tal-imprizi u nippruvaw nerbu li l-industriji Ewropej jiċċaqalqu biex imorru x'imkien ieħor. Biex nagħmlu politika industrijali fl-Amerika Latina, fiċ-Ċina u partit oħra tad-dinja, irridu nitkellmu fuq din il-politika. Politika li wkoll tinvolvi l-politika tal-ambjent. kellna u kol il-surrif kien li ġibni fosna biex nitkelmu mija fuq dawn il-kwistjonijiet ukoll. L-opportunitajt mhux se jonqsu. Anki x-xogħol konklużiv tal-grupp tal livelloli Cars 21, ġviri grupp ta' ħidmiħor li ħajwasal għal pjantazzjoni ieħor biex isaħħa il-qasam tal-karozzja li dan il-qasam u kolet ibati bħal qasam tal-azzar, pero għal-klient prinċipali tal-kumpaniji tal-azzar, u għalek aħna t-naħdmu bisħieħ. Brizultati li anki l-aktar imprenditori ċettiċi għarfu li aħna qed naħdmu għal ġid ta' dawn is-setturi, għal bastimenti, anke qed ninvolvu l IB, qed nagħmlu sforzi kbar sabiex natu l-Ewropa politika moderna għall-industrializzazzjoni. Anke l-Kunsill rridu nikkonvinċuh dwar politika tagħna, ma nistgħux niddiskutu dwar il-politika industrijali b'ċifri biss anki jekk dawn jistgħu jkunu importanti għal pajjiż individwali. Meta niġu għal għażliet politika, politika eh, industrijali importanti li l-ministri jiltaqgħu jiddiskutu. Għalhekk importanti li l-ministri kollha tal industri għandhom jiltaqgħu b'mod informali biex jitkellmu dwar il-kriżi ta' dawn l-industriji. għal dawk il-ministri u koll li jemnu fil-reindustrializzazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ħna u koll kellna seba ministri mill ministri għall-industrija li kienu qed jitolbu għal pjantazzjoni eh, b'saħħtu dak il-messaġġ li jiena wkoll il-qajt u provajt inwassal għal għal-azzjoni konkreti, għonek għet nitnajt li l-problemi huma daw li huma li nsibu kol fit trattati mumiex affarijiet li, per eżempju, l-Komissarju Davignon meta u għal fil-passat irrit jagħmel pjan għal għal qasam tal-azzar, kieku jinkeli dawk is-setat, kont diġa noħloq proposta li tmur dik id-direzzjoni, pero jien m'għandix iktar dawk is-setat u għalhekk irid nimxi skont it-trattati. Però inserraħ moħ il-parlamentari kolla li ħadu sem f'dan id-dibattitu, nalla hawn id-dibattitu, għax dan u affermi importanti, importanti li konna dibattitu fuq il-politika industrijali, għax dan jura u indikatur li għet issir bidla, ejjan komplu niddiskutu. Niddiskutu fuq l-idejat, fuq il-proposti, fuq kif aħna nishtiqu li konna politika moderna, industrijali ġdida li tirrispetta l-ambjent, anzi li timmira biex konem ekonomija tajba l-ambjent u li tippermetti li toħloq impjeg ġdid. Ma nistawx nimmaġinaw li nikkompetu fuq il- bil-kwantità mal-Indija, maċ-Ċina, mal russja mal-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw, però nistgħu nikkompetu bil permezz tal-kwalità. U jiena naħseb li hawnhekk qed fadlinna ħafna eh, mezzi kif nistgħu nirbħu din il sfida Ejja naħsbu s-settur tal-ispazju wkoll u d diffikultajiet kollha li ser ikun hemm u anki il-benefiċi li ser naħdu mill-Galileo li ser jibda jopera fl-aħħar tal-2015. Anki r-Renju Unit, il-gvern tar renju Unit stess organizza mal-Kummissjoni Ewropea avveniment kbir li huwa dedikat għas servizzi u l-imprizi ta' servizzi li ser jaħdmu u ser jibatu s-senjali fuq l-art eh, minn mis satellita Galileo ġifir ħajkun hemm effetti fuq l-agrikoltura, is-saħħa, il klima Dan hu l-modell ġdid industrijali. Anke ir-Renju Uniti ta' sikwit. Eh, għandha xi riservi fuq ċertu politika tal-Unjoni Ewropea ta' prova din il-politika industrijali u hija waħda mill-stati eh, mil membri mexxejja protagonista f'dan il-qasam. U għalhekk iva rridu nimxu l-qudiem. Rrid ikollna s saħħa il kuraġġ li nkomplu nimxu f'din il-direzzjoni, din it-triq li wittejna huwa xogħol tiegħi, dmir tiegħi, li nagħmel dak kollu li nista, però għandi bżonn bla dubju l-appoġġ tal-Parlament sabiex bekk l-ewwel qabel kollox inkun nista' nibda f'din id-direzzjoni. L-ewwel net Barroso wkoll xtaq li namlu din il azla tagħna. Aħna rridu nkomplu nimxu l-qoddim, rridu ikollna l-kuraġġ li nelbu l-problemi permezz ta' setat li aħna għandna fit-trattat nikkonvinċu l-istati membri l-istati membri kollha li politika moderna industrijali u l-aħjar strument sabiex bekk aħna nelbu il-kriżi finanzjarja li għada taħkem l-Ewropa għal dawn l-aħħar snin. Skużani sur President li ħadd aktar, aktar mill-suppost, kellimt aktar fit-tul, prej naħseb li suġġett bħal dan jeħtieġlu rispett anki meta nqisu diffikultajiet li bħalissa eh, għaddejjem minnhom u kelli nitkellem fit-tul, speċjalment dwar minħabba mistoqsijiet li għajmu ċertu parlamentari, però jien naħseb li dawn ma' suġġetti prinċipali għal politika tagħna, ekonomika wkoll u għalhekk nixin ringrazzjakom il-kol tal-li intom ikkontribwejtu permezz ta' kritika wkoll li għajjimtu semmajtu leħinkom u rejtu kolli għandkom entuzjazmu sabiex bekk aħna naħdmu għal tkabbir ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea tagħna. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom u jiena nassikurakom li ser naħdem bisħieħ biex l-Ewropa tkun tista' terġa' tqum fuq saqajja tkun realtà industrijali moderna, kompetittiva, differenti mill eh, l-Ewropa industrijali ta' snin 80 imma minn ta' qudiem għal dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità. Grazzi. Grazie Commissario. Grazie Commissario. Ora passiamo agli interventi di... Issa Un naddu għal diskorsi ta' minuta. Unat il-kelma l-Onorevoli Diaz de Mera.